Ah. U għad-deċizjoni d dottat dwar il-pakket dwar l-ekonomija ċirkolari. L-ewwel Viċi President Timmerman. Once again, custom sipa. <laughs> Għal darba ħra custom sipa <laughs> Grazie, Iva. Naħseb li aħna dotajna dal il-pakket ehm, fuq l-ekonomija ċirkolari. Naħseb dan huwa frott ta' ħidma ftim intensiv huwa ta' sew bi pjaċir kbir li qed nippresentalkom dan il-pakket illum flimkien mal- komissarju Vella u l-komissarju Katajnen l eh, itnejn edina unek eh, dan u għamot innovativ kif aħna għahdemna fil-komissjoni kena b'kollox eh, kważi nofs il komissarju biex niprovaw immexxu dan il-proġett il-qudiem mela li rridu nvaraw il-proġett il-ħidmijiet fid-diversi komissarjati. Sebe dan huwa mod kif għanna naħdmu aħna fil-ġejjeni fil-ġimgħa fejn imbdiet il-laqa COP21 din il-proposta hija tassew fuq ta' il-fatt li jkollna l-politika tal-enerġija tal-klima u tal-ekonomija f'daqqa juri juri kemm l-ekonomija ċirkolari tista' twassal għat tnaqqis ta' missjonijiet tal- karbonju, ta' dissotu tal u naħseb eh, hemm ħafna affarijiet li juru illi nitbedu minn sistema fejn għanna l-użu intensiv ta' enerġija. F'dinja fejn ir-riżorsi qed jonqsu ma nistgħux sempliċement naqbdu nużaw u narmu dan l-approċċ spiċċa. L-ekonomija ċirkolari bħala aġenda għal-bidla mhijiex biss eh, bżonn ambjentali hija wkoll l-unika modell li jagħmel sens eh, fuq tul ta' żmien u li jagħmel sens għall-ekonomija Ewropea. Li jagħmel eh, sens fl-aħħar mill-aħħar li nużaw ir-riżorsi li għandna b'mod li l-Ewropa ma tistax eh, tikkompeti bl-ispejjeż tal-salarji tagħha, l-affarijiet xogħol dan nippruvaw imma nfallu aħna asmaħna mbjerka bl-istess eh, rizorsi eh, nafu il rizorsi huma limitati u meta huma disponibbli u mutassew il-belli liri. Allura aħna rridu naraw li nużaw u nużaw mill-ġdid mingħajr ma Irdu r-rizorsi tal-art, rridu kol niftħu eh, s teknoloġiji innovativi, teknoloġiji favur l-ambjent. Naħseb il-mistoqsija li rridu nsaqsu hija kif aħna fuq il-livell tagħna ħanejn u negozji l-istati membri u koll ċittadini biex naslu fejn nixtiequ naslu f'sitwazzjoni aħjar u kemm jista' jkun malajr. Bil-pakket li qed nippreżentaw illum nixtiequ nagħtu mbuttatura vera l-ekonomija ċirkolari u naċċeleraw din it-tranzizzjoni li rridu naraw. Dak li għandna huwa huwa pakket ambizzjuż u komprensiv biex nagħmlu progress veru u pass qudiem lejn ekonomija ċirkolari. Naħseb dan jagħmel parti minn eh, pakket sħiħ ta' innovazzjoni, ta' inċentivi, ta' mentalità ġdida li qed nippruvaw noħolqu, qed nippruvaw nisimplifikaw is-suq eh, waħdieni, qed nippruvaw kemm jista' jkun nagħtuhom bottatura anke s suq eh, tal-materja prima fl-Ewropa rridu naraw li konna miżuri li koplu l-ħajja kollha tal-prodott mid-dizin mill mill-meta jgħaddi mill-industrija, kif ukoll fl-użu u eventwalment meta jiġi riċiklat. Dan kollu ħajjiġi mwiesen permezz ta' fondi Ewropej ukoll. Għanna wkoll miżuri komplementari li jgħinu biex ikun hemm miżur implementati eh, eh, fil-post eh, fil-konkret qabel ma jirkieħu l-kelma nixtieq insemmi xi punti konkreti. Il-fatt li nimxu l-qudiem fuq il-ġestjoni tal-iskart permezz ta' miri, permezz ta' l-appoġġ ta' sistemi ta' riċiklar, innovazzjoni fil-waqt li naraw li rizorsi jibqaw disponibli għall-użu futur huma importanti. Eh, il-produzzjoni eh, ta' l-iskart ehm, hija kbira imma 36% biss ta' dan ġew riċiklati eh, u ftit biss ukoll ġi użat ehm, għal użu għal-użu tal-art, eccetera, eccetera. Ġifiret naraw potenzjal kbir li mhux sfruttat. Biex nbidu dawn il-prassi għandna bżonn ta' leġizlazzjoni fuq l-iskart fuq livell Ewropew. Dak li għandna hawnhekk ħaj jipprovdi għafas ta' sew sot biex l turi kollha madwar l-Unjoni Ewropea ikun jistgħu jfasslu strateġija fit-tul fuq il-prevenzjoni, riużu, riċiklar u li jevitaw eżempju prassi bħal l-inċenerazzjoni. Ambizjużi eh, fil-proġett tagħna iva, naħseb eh, li dan huwa x'aktarx eh, hija l-iktar leġislazzjoni ambizjuża u l-iktar li għandha u miri għolja dak li għandu x'jaqsam ehm, ma tneħħija tal-miżbliet u ta' l-użu meġi tal-affarijiet. Barra minn hekk għandna rekwiżiti li jisimplifikaw l-affarijiet billi nuru dan il-level tal-ambizjonijiet, aħna fl-istess ħin qed nieħdu konsiderazzjoni l-livelli differenti ta' riċiklar li eżistu madwar l-Ewropa. Il-differenzi huma kbar imma lan tagħna huwa li jkun hemm bil-mod il-mod konverġenza għal livelli tal-aħjar. Prassi sforzi biex ikun hemm eh, il-lakuni eh, fl-implementazzjoni li tneħħew jiġu eh, imwizna permessa 5.5 biljon euro. Irridu bidliet eh, kemm se jkun malajr eh, naħseb eh, illi huwa naċċettabbli fuq livell soċjoekonomiku fuq livell morali illi tant ikel jinħela pereżempju fl-Ewropa. Aħna adottajna l-SDGs din is-sena fosthom biex sal-2030 fuq il-livell tal-bejjeħ bl-imnuta tal-konsum innaqsu il-ħelam U allura naħseb illi għanna għan biex eh, inlaħqu biex nimxu ma dan eh, l-impenn. Rridu naġixxu b'mod effiċenti u koll biex nilħu dan il-għan. Rridu naħdmu jitfit ma dak kollha involuti ma l-stakeholders eh, u naraw illi kulħadd huwa involut biex nilħu dan il għan Issa, jek te permettu li nixen għadil il-kelma l-sur Katajnen. Sur Katajna għandek il-kelma. Ija, zis eh, kellima, Sur President, eh, tassew u pjaċir kbir li għetni eh, niddiskutu dan il-pakket importanti li huwa parti mill-pjan ta' investiment Ewropew l-ekonomija ċirkolari fenomenu fl-ekonomija globali miftuħa Ġifiri, hija parti sħiħa mill-globalizzazzjoni li ila maħna daw l-axħar eh, deċenji. Dina biex eh, mux ħaġa sekundarja, mux aspett ta' min jinjeraħ li u aspett ċentrali tal-ekonomija tagħna. Dan jorbot ukoll mal-pakket tal-iskart li eh, għanna, issa, ta' sew nistaw nitkelmu b'dan il-pakket dwar ekonomija ċirkolari. Et nitkelmu dwar kom pakket kompetittiv u għanna u koll pakket eh, illi jindirizza il-suq wahdini. Irridu naraw illi ikunu xfif u koll fl-implementazzjoni eh, ta' dak li jatresta il-Kummissjoni. Għet nitkelmu kol fuq li natu s-seta li l-konsumaturi illi l-imprizi jimxu lejn metodi iktar sostenibli u biex ikonna tassew ekonomija tassu ċirkulari. Nishtiq ngħid li aħna mhux ħan nittrasformaw l-ekonomija Ewropea li għalineari ek mill-lumalada le, imma tal-inqas ta' dan il-pakket bil-mot il-mot għanna mm, sis tajjeb biex nizviluppaw diversi inizjattivi li ħajkunu parti minn dan il-pakket tal-ekonomija ċirkulari. Dan ħajkun qed jikkumplementa wkoll żewġ proposti leġislattivi li għandna fuq l iskort Per eżempju, il-kwestjoni ta' dizin, tal-prodott, il-kwestjoni tal-materja prima kif ukoll eh, kemm kemm jisma eh, kemm kemm niswienna l-fatt li konna mm, ċertu eh, by product. Dan kollu huwa importanti l għaliex hemm ħafna xkiel li jagħmluha diffiċli għall-impriżi tagħna biex jottimizzaw ir-riżorsi tagħna. Lek importanti li noħolqu suq sekondarju għal materja prima u li kemm jista' jkun inwessaw il-modell intern tagħna. Il-qafas għall eco design huwa jgħod doħra biex insaħħu is-settur fejn pereżempju għafax li biex wieħed jisewi l-affarijiet biex ikun jista' jerġa' jużhom. Naseb li qed u lejn sistema ta' effiċjenza ta' riżorsi mhux biss ta' effiċjenza enerġetika dan wasal ukoll biex ikonna sistema indaqs għal kumpaniji kollha madwar l-Ewropa għandna strateġija wkoll fuq eh, il-plastics. Din hija kwestjoni diffiċli, komplikata. Lum il-ġurnata 25% biss eh, tal-plastics huma reċiklati eh, u għandna allura ħames bliet sħaħ mimlija b'dawn il-kwantitajiet ta' skart li hija problema kbira. Ħafna minnhom jispiċċaw f'oċeani tagħna aħna aħna nibbażaw ruħna fuq l-aħħar evidenza biex naġixxu kontra dan jkun hemm ukoll reviżjoni ta' eh, regolament fuq il-fertilizzanti eh, u naraw li jkun eh, hemm ukoll il-bionutritions li jiġu meħudan konsiderazzjoni u il-fatt li jkun fertilizzanti bużu ta' dawn ta' dan l-iskart aħna ħanaraw ukoll li ikun hemm eh, dawn il-punti konsiderati fil-proċess ta' prokura pubblika. Naħsbu li dan jista' wasal biex jittejjeb eh, il-prodott gross domestiku b'20 fil-mija. Ħan irrevedu l-kriterji kollha tal-proċess ta' prokura pubblika biex napoġġjaw dan il-pakket aħna ħankunu minn tal-ewwel biex nagħmlu dan biex nuru l-eżempju, nwittu triq u nagħtu eżempju eh, Nasib li rridu nasbu eh, mġrid kif aħna naproduċu, nikonsmaw, eh, rridu noħolu teknoloġija ġodda, modelli ta' negozju, illi ħaj jaraw illi inħarsu eh, il-ġejjen tagħna. Fl-2016-2017 ħan poġġu 650 miljun miljon euro għal prodotti għal prodotti bħal dawn. Barra minn hekk hemm fondi strutturali ta' 5.5 biljun euro għal fondi strutturali li eh, jinkludu per eżempju jew eh, investimenti privati jew nkella sħubijiet eh, bil pubbliku l-privat, eżiez deputati, implementazzjoni rapida ta' din il-proposta naħseb tista' twassal eh, li jista' dikun hemm eh, kisbiet soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Imma kol biex inbidlu eh, il-modell lineari tagħna għal modell ċirkolari. Ejja nibdu din l-isfida f'opportunità permess tal-azdet tagħna. Ejja nsaħħu l-kompetitività u noħolqu inċentivi għall-imprizi biex jibdlu il-modell ta' negozju tagħhom. Grazzi. Thank you, Mr. Katainen. Grazzi sur Katainen. Mela, issa naddu sabiex nitilu nisimaw il-kellima fissam il-partit politiċi, sur la vija lew. Eh, I vicepresidenti per aver mantenuto un impegno a nome della Commissione. Grazzi, inti eh, ġibtilna l-proposta li il-proposta eh, li id-defendejtu fil-parlament proposta li Viċi President eh, Timmerman eh, id-diskriva bħala ambizjuza iżjed u dan għandu xaqsam mal-pakket leġislattiv fuq l-iskart u sar skont it-targets fuq l-iskart b'mod valutat b'mod differenti, ma naħseb li hija iżjed għax tatina l-possibilità permezz tal-istati differenti li għandhom kondizjonijiet differenti biex jaslu għall-għanijiet tagħhom u bekk kollom proposta bilanċjata tajba rispetta tas situazzjoni attwali. Forsi nistgħu nitkellmu iżjed fuq il-food il waste ir-rimi ta' ikel imma it-triq hija biex jaħjar biex aħna intejbu din il-leġizlazzjoni. Grazzi ħafna. bona fej, Bonafé képviselő asszonynak adok szót. Kellimni jmiss, Viċi Presidenti, Komissarju Vella, Intomettu li ħat prezentaw il-satmim din is-sena ħan nispiċċaw din il-leġizlazzjoni u sallum edin f'Diċembru għadna edin edin edin eh, diskutu għallum għanna u dimna pjantazzjoni baffariet eżatti preċizi anka proġettazzjonijiet tal-prodotti li huma importanti biex aħna naċċeleraw is-sistema ekonomija li hija fundamentali għal għalina. Nibda mill-bidu u ma nistax nipermetti li dawn il-tunnellat, e, il-luf kbar ta' tunnellati, anzi milju biljuni ta' tunnellati jintremew. ma nistawx ninsew immorru l-lin mill-fat li din illi din l-ekonomija, din il-politika tagħmel is-setturi kollha eh, dipendenti tagħha u dan jisir bil-finanzjament. Hemm punt imma li fuq intom ma żammejtux il-weda tagħkom. Dik li tbaxxu b'75 70% dan il-mira, din il-mira bħala prevenzjoni fejn fil-katina tal-ikel, fil-katina tal-ikel mormi, irrid ikun ċar il-problema miex punta perċentwali inqas jew iżjed il-problema għażiż kummissari hija li roadmap ambizjuża bħal dak li bħal dik li qed inti ppreżentaw trid tkun appoġġjata mid-definizzjonijiet biex aħna naslu għal finijiet oħra ambizjużi u jekk aħna rridu verament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 u l-materjali mormin huma essenzjali. Missa nandumu ħafna, ovvjament għan nistudjaw la fajt fil-dettal, imma minkejja dan għandi ċerta kritika fuq il-leġizlazzjoni fuq l-iskat. L-ewel, per eżempju, il-differenza bejn l-istati membri mill-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni dwar l-iskart għall-anijiet tal-2020. Per eżempju, fil-Fjandri, aħna riċiklajna 65% tal-rimitana, tal-iskartana, waqt li stati membri jarmu 80% minn tagħhom. Għallu implementazzjoni tal-leġislazzjoni li missi essenzjali. Imma l-Komissjoni se tagħmel biex tassigura li dan isir it-tieni. Jien naħseb li li ħaġa huwa importanti li naraw xed isir imma importanti li naqsu minn 70% 65% verament mhuwiex ir-riżultat li għadin infittxu li nippermettu estensjoni għal ħafna stati membri meta jġu għal dalanijiet mhijiex idea tajba ħafna. It-tielet puntijaj anka dawk li din għall-avangwardja li din fuq dimnet bħal pajjiżi bħal reġjun tiegħi xħan għamlu biex ċerti reġuni jkunu jistgħu jkunu t suċċess dan. U l-antidumping għandu jkun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 sar u issa nafu fej qegħdin. Għandna għandna dil proposta ġdida dwar l-iskart li għadha xejn iktar imdajfa minn dik li kellna qabel. U qed nassumi li l-Kummissjoni tassumi lilna illi naħdmu li nollu il-livell ta' ambizzjoni. U ngħid il-Kummissjoni na est li nagħmel dan. U t-tieni aħna għandna pjantazzjoni illi huwa pjantazzjoni fejn l-azzjonijiet huma limitati għal bini tal-Berlimo, jiddispeċini ngħid huwa isu eh, isa, verżjoni eh, copy and paste dajfa ta' dak li kellna fl-2011. Allura, aħna mhux se jkollna biss dewmin ta' tliet snin, imma sa' erba' snin verament nipretendejt wara ħafna lingwaċ għawit mill-kummissarji li jaċċeleraw it-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u jiddispeċini li dan mhux qed jiġri bil-pjantazzjoni. Allura nisħaq fuq il-Kummissjoni biex verament ittejjeb il-paċi u l-mikrofonu nqata. The next speaker is... Uh, Kallimni jmess. is waristi. Grazie ħafna, Signor President, Sur Timmermans, Sur Katajnen, naħseb li il-proposta ta'kom miex ambizjuża biżejjed, miex konkreta biżejjed dak li għandu il-miżuri li għandhom ikunu implementati. U importanti li aħna nibdew b'din il-bidla sistemika. U naħseb li din il-bidla għandna bżonn ħalli u ekonomija ċirkolari li fost affarijiet fil-fat tkun iktar relativa. Il-qafas f'dak li għandu x'jaqsam mar-regolamenti u importanti ħafna li f'dan il-qafas aħna naraw li nżommu mal-lanijiet tar-reċiklaġġ aħna rridu nikkonfermaw li mhux ħajkun hemm investiment fl-inċineraturi illi mhumiex investimenti ġustifikati. Apparti minn hekk jiena nitlobkom illi tkun iktar ambizzjużi fil-prevenzjoni u fil-reċiklaġġ fl-użu mill-ġdid, anke f'dak li għandu x'jaqsam ir-residwi bioloġiċi u r-reċiklaġġ in ġenerali. Jiena naħseb li huwa importanti huwa ta' benefiċċju għal kulħadd li aħna navvanzaw kemm jista' jkun malajr u li t-territorji bħal kontarena u kabeskwa fil-fat diġa u rew kem dan jista' jkun ta' benefiċċju. Ringrazzja. Kolum Scarlett képviselő úr, képviselő úr, önnek nadjon xok ideje van kif. Grazzi, kellim li mis. Issur xkelet għal zeċ minuti nofs. Grazie ħafna, Eva. Il-beda ta'kom li sal axar tal-2015 konna dan il paket tal-ekonomija ċirkolari. Iva, vera, eh, imma ma nistawx nejdu li eh, għanna xaħġa iktar ambizjużi, eh, tlifna sena u l-ekonomija tagħna qed naraw mhix iktar bil-mod, irridu naraw naqra kif taħdem din l-ekonomija ċirkolari, li xem ukoll elementi nisim pereżempju l-efficienza ta' risorsi hemm ukoll is-semestru Ewropew bl-indikaturi tiegħu eh, flimkien ma tnaqis eh, ta' tniġis fil-baħar eh, u tnaqis tal-ħela fl-ikel. Nixtieq nfakkar illi fl-ulju ta' din is-sena huwa l-Parlament Ewropew illi jivvota dan kollu imma trattament kollox sefa fix-xejn illa li għax donnu l-messaġġ intilef fil-kuruturi tal-Kummissjoni dak li nixtieq huwa riformulazzjoni tad direttiva fuq l-iskarta. Mill-bqija huma miżuri eh, mingħajr eh, miżuri konkreti. Nixtieq nkun naf x'inhuma l-garanziji li intom qed toffru bħala Kummissjoni biex dawn eh, il-miżuri kollha effettivament jiġu implementati. Eh, X'inhu dan is-suq li intom qed issemmu eh, li ħajkun eh, garanzija għall-implementazzjoni li jiġu dan mhux suq eżistent illum li tgħidu li l-iskart għandu jiġi reċiklat u li jispeċa nispiċaw nużawħ bħala sors enerġija, nasab dan huwa alarm l ġaħna ma bżonn bżon per eżempju l-inġenerazzjoni, dan kollu ħajbatna lura fi żmien eh, il-ġebel. Eh, meta suppost nkunu minn ta' qudiem, eh, intom permettejtu illi ċertu eh, pajjiżi eh, jistgħu jelħu dawn l-anijiet, eh, ma kif tistgħu tiżguraw li dawn il-pajjiżi dawk il-pajjiżi li ma jistgħux jelħu il-wediet li ma jistgħux ġifiri nżommu l wediet tagħhom kif kif kif ħatamlu intom issa il-minuta. Grazzi President memx referenza għal f'dawk li għandhom xasmu ma l-inċentivi fuq fu inċentivi li huma favur l-ambjent u l-affajt riċikabli mem labda e, referenza li jom għanna attività l-imballaċ illi jiġi illi qed jitbaxxa u jiena minn mindu kontaw kontet nisma il-kelma u il-kelma ambizzjoni imma qed titlef is-sinifikat tagħhom f'dak li għandu x'aqsam miegħi. Il-parlamentari li qed ikunu kompliċi skużawni jett nużat il-kelma huma kompliċi għal din il-proposta li hija meqjusa bħal iktar dajfa. Grazzi. Il-kellimni miss. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Vice President, Signori, jiena nixtieq illi ngħid proset lill kummissjoni li qiegħda tippreżenta dan ir-rapport illum din hija xi ħaġa deċisiva ħafna jkolli ngħid illi din il-proposta forsi ambizzjuża għal xi wħud oħrajn mhix daqshekk ambizzjuża naħseb illi fuq kwistjoni tal-ħela u r-rimi tal-ikel aħna konna qed nistennew pożizzjoni iktar ambizzjuża. Iżda jiena naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna li naħdmu iktar fuq din il-proposta Naħseb li huwa importanti ħafna wkoll li nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-klima. Jekk aħna naraw li jkun hemm il-metan illi huwa eh, materjal jista' jwasal ħafna missjoni tal-gassijiet b'effett serra, bżonn li nagħmlu xi ħaġa fil-Ġermanja aħna din naraw li l-ikbar kontribuzzjoni 20% tal-ekonomija tar riċiklaġġ ġeja minn hemmhekk, ġeqet wassal għal dal-metan, hemm bżonn li nanalizzaw iktar mill-qrib din il-proposta, pero hemm li konna ħafna iktar dibattiti dettaljati fuq dan il għandu jsir, grazzi, Sur Parnja. Je l'ai écrit dans... Iva, jena ktibtu dak li ħanajt fi rapport ti għaj fu il kop 21. Dan istamet f'Pariġi mu biss biex nġeddu kontra il favore tibdil klimatiku ma wkoll favur eh, l-ekonomija. Ehm, favur tibdil tal-paradigmi ekonomiċi u naħseb li din l ekonomija ċirkolari u din il-proposta ta' direttiva mixin f'din is-sens. Fl-aħħar mill-aħħar dawn ħajwaslu għal ehm, inqas ehm, inqas deficit eh, nistgħu naraw li ħajkun inqas inqas dipendenza ħajkun ħolqien ta' żewġ miljon impjieg ġdid, eh, għandna l-ħarsien tal-ambjent. Eh, sal-2050 eh, l-emissjonijiet għom bit-83% ġviri dawn huma l-vantaġġi tal-ekonomija ċirkolari naħseb illi dan huwa konformi għal mal-anijiet tagħna, l-anijiet li fl-aħħar mill-aħħar qed jiġu diskussi issa fil-COP21 f'Pariġi dwar dan is-suġġett dik l-iktar ħaġa li importanti għalina bħala ex ministru responsabbli WWF naħseb illi nista' ngħid illi minn dan ir-rapport mill-ewwel linduna li aħna ħin kollu nitkellmu b'argumenti ta' ideoloġija minn flok ma nibbażaw irwieħna fuq argumenti xjentifiċi, jiena naħseb illi qed naraw fuq il-possibilità li jerġa' jintuża il-PWC li fil-fatt Eh, dan il-plastik li fil-fat jgħat jinħara għawek minn flok ma jirġa jintuża il-PVC, aħna qegħdin naraw li sas-sena 2030 aħna fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari aħna nistgħu nfadlu wieħed punt minn biljun euro. Jiena naħseb ukoll illi fil-fatt bżonn li titneħħa wkoll il-munita eh, waħda hija mħabba li t-wassal l-iktar problemi. Grazzi. Uh, commissioners, uh, let's have a look at Ejja natu ħarsa li il-fatti li għanna bħalissa li huma id-diskart l-Unjoni Ewropea inqasmet għandna stati membri li għandhom rekord pjuttost ħażin fuq ġestjoni ta' skart għandna falsifikazzjoni ta' data, għandna data differenti, ma' nix definizjoniet, eccetera, din is situazzjoni vera. Um, u naħseb fuq punt negattiv dan huwa da jiġi għal kunċerġ naprezza, napprezza iva nistgħu niddiskutu figuri jekk hux 65% 70 imma rridu nkunu ambizzjużi f'dak li għandu x'aqsam ma li npoġġu il-kunċett fl-implementazzjoni fil-prattika. U għalhekk naħseb li dak li rċevejtu minn xuħut mill kollegi taħtana huwa ġustifikat. Żewġ rimarki. Waħda. Id-definizzjonijiet ta' statistika tad-data mhix fħat tkun faċli ma parti mill-inċentivi ekonomiċi ejja nħarsu 5 sekondi dwar x'nistgħu nagħmlu f'dak li għandu x'aqsam ma' inċentivi fiskali, eccetera. Għax skużawni irrid irrid ikoll nispiċċa per għandi idea tal-iktar għal qudiem Grazzi l-kellim li jmiss, l-Onorevoli Florence. Sur Viċi President, Sur Vella, jiena naħseb li jena ma tantx kont kontent meta il komissjoni irtirat il-proposta intom zammejtu l-kelma ressaqtu l-proposta ma' data li kelkom tresquwa, iżda jiena naħseb li fil-fatt il-politika tar riżorsi hija huwa fattur importanti ħafna iżda qed nisma' ħafna perċentwali illi fil-fatt għandhom rwol importanti bħalissa. Iżda jiena nixtieq ngħidilkom toqdux teħlu fuq din il-ħagġa mħabba li sa kemm ma jkollniex kriterji jew metodi ta' kif aħna nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna maħniex ħaj navvanzaw jekk pereżempju fl-Italja ħajkun hemm din il-miżura sta fil-Ġermanja ħad tkun implementata miżura kompletament differenti aħna maħniex ħanibxew fuq fuq l-istess pass, aħna rridu naraw eżattament illi fuq riċiklaċ rridu niddiskutu fl-imkien ħalli verament navvanzaw id fit. Jina kontet nimmaġina li pakket ta' riċiklaċ ħajkun iktar komplet u jina naħseb illi dan għandu għandkom taħdmu iktar fuq għalli fl-ħar tuna pakket sħiħ. Grazie. Grazzi ħafna fil-fatt aħna qed naraw li dan jirrappreżenta pass il qudiem Joġobna l-approċċ illi fil-fatt dan huwa bażat fuq l-interventi. Aħna naħsbu illi iċ-ċikli tar-riċiklaġġ huma affarijiet marbutin ma' xurxin. Aħna naħsbu li minkejja li ċertu affarijiet jisodisfaw mhux kollox nistgħu naċċettaw, iżda l-miżuri jridu jkunu implementati f'waqthom. Il-ħin mhuwiex vantaġġ ta' vantaġġ għalina, hemm bżonn li naraw li l-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-Volkswagen jagħmel miżuri simili anke dan il-għan rritu ikollna għanijiet iktar ambizjużi, rritu konna rati u għanijiet ta' effiċenza iktar sostenibbli, ikun hemm iktar impenna għad deċiżjoni li mel mill-ġlus u ħalli naqsu r-ġimmi tal li kelsa sena 2030 iżda sabiex jagħmlu hekk għandna jkollna impenni leġislattivi kif ukoll li dawn l-għanijiet li ntlaħqu fuqhom. Grazie. Nicząca, komisja przyjęła dzisiaj ambitny pakiet. Grazie, eh, il l-lum eh, da eh, fuq il-pass li tadotta dawn il-miżuri ta' sew importanti qed nitkellmu fuq ir-reċiklaġġ fuq livell ta' 65% qatt ma rajna xi ħaġa bħal din. Tieni punt li rridu insemmu huwa li dan il-pjan irid isir flimkien ma' awtoritajiet lokali u s-soċjetà in ġenerali. Barra, minnek, eh, nafu li eh, il-Komissjoni ġiet kritikata li li dawn eh, il-miri ma kienux ħajżguraw daqshekk xogħlijiet daqs il-pjan ta' qabel, ma rridu kunu pragmatiċi u nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-punt importanti ta' resiklaċ tal-prodotti tossiċi xaħat semma l-plastics punti oħra, nafu li hemm ċertu pajjiżi li għandhom bżonn ukoll żmien, biżejjed eh, żmien iktar minn oħrajn peress li m'għandhomx sistemi diġà Mek eh, ma nafx forsi nistgħu ntuhom xi ftit snin iktar, imma dejjem għandha l-istess ambizzjużi tal-persentaġġi. Grazzi fi żmien reċenti għandna konflitti u kriżi li fixklu il-fiduċja tagħna fil-futur għal din iktar tatina raġuni fuq il-konferenza ta' livello li qed issir bħalissa f'Pariġi. Qed nindirizzaw bħalissa t-tisħin globali ma' wkoll biex nibdlu l-imġiba u l-ħajja tagħna. Organizzazzjoni soċjali tagħna u dan jorbot mal-ekonomija ċirkulari. U dan il-pakket ekonomiku jinkludi sfidi kbar għal-rizorsi tagħna u jorbot ukoll ma' kwistjonijiet importanti bħal tkabbir ħol intampjegi innaqsu l-inegwaljanzi nipproteġu l-ibħra u l-biodiversità. Aħna ottimisti u rridu nipermettu il-burokrazza u l-implementazzjoni għal darboħra biex jikbru fuq deċiżjoni kruċjali bħal din jekk ċittadini, kumpaniji u istituzzjoni Ewropej jieħdu sens ta' eh, proprjetarju ta' dan allura intejbu l-affarijiet l-onorevoli Tajani. Sinjur Rappresentanti, Sinjur President tal-Vice President tal-Komissjoni, aħna rridu nużaw il-rizorsi tagħna għal dispożizzjoni tagħna b'mod iktar intelligenti. L-ekonomija ċirkulari hija neċessarja u għandna rridu nkunu effiċjenti anke f'dak li għandu x'aqsam mal-materja prima. L-ekonomija ċirkulari allura tirrappreżenta opportunità kbira lina, tejn fil-intrapriżi tagħna u s-swieq u toffre kabbir anka fis-setturi tradizzjoni l alluminju u l-azzar. Allura l-pakket tal-Komissjoni qed timira biex jittejjeb u tistimula il-tkabbir ekonomika u l-postijiet tax-xogħol. Allura nitlob li dal-pakket jirrappreżenta passi oħor fis-strateġija illi illi tagħmel l-Unjoni minn ta' qudiem biex tmexxi tajjeb dawn l-affarijiet u l-prodotti jisa qabel l-2020 biex biex ma jiġix affettwat mir-rwol ċentrali u li jrid ikollu li jrid ikollha l-industrija fl-Ewropa. Merci. Il y a une blue card pour vous, Monsieur Tajani. Est-ce que vous l'acceptez? Dek blue card, onorevoli Tajani, taċċetta? Sur Tajani, taċċetta blue card mis Sur Zani. Signora President, inti semmejt żewġ nishtin id l Tajani li u semma żewġ affarijiet importanti il-greening u l-użu tal-flejjes Ewropej għal dan il-għan. Hemm każijiet fejn l-ekonomija ċirkolari tista' tagħti aktar żvantaġġi mill-vantaġġi, pereżempju il-tajers tal-gomma użati. Inti taħseb illi dan issa grazzi għal l-regoli Ewropej ħanerġgħu nużaw mill-ġdid u iżda ħajkun hemm iktar tniġġis allura kif tispjegali? Huwa ċari li jrid isir kompromess u dak li provajt nasal għalih eh, meta kont komissarji per l-politika ambientali u dik industrijali rridu na inżewġu daw iż-żewġ naħat illi verament ikolla suċċess tajjeb. It-tielet rivoluzzjoni industrijali ma tistax ma tkunx waħda favur l-ambjent. Allura s-settur anka ta' tajers titkun favur ma' żewġ naħat l-ambjent u l-industrija. Grazzi, issa ngħaddu għal KHDI għanna xi tmien tmien minn li talbu l-kelma jibda l-ewwel wieħed predsjedavajua e, pozdravljam gospodina potpredsjednika i potpuno se slažem Grazie signor Presidente, ne ringrazia il Vice Presidente u nejti li Iva naħseb li aħna nistgħu nimxu l-qudiem b'ġestjoni aħjar ta' riżorsi tagħna, l-ekonomija ċirkolari tippermetti użu aħjar ta' riżorsi li għandna il rizorsi li bħalissa qed narmu dak li tipproponi l-Kummissjoni huwa pass kbir għal qudiem messaġġ ċar li eh, aħna ħanitfa' fuq ta' qudiem l-użu eh, aħjar u eh, iktar għaqli tal ta' rizorsi tagħna, ġifieri li konna sistema ta' skart zero illi eh, nużaw l-ġenerazzjoni u koll eh, xaħda tajba, mbagħad eh, illi ħanużaw il-biljoni illi ħan franka u permess l-eko design dawn kollha ħajnuna biex aħna nejnu l-iżvilupp u l-ħolqien ta' xogħol. Aħna fil-fat dan huwa pakket illi fil-fat aħna diskutajni fl-ulju li għaddit. Aħna konet nistennew li kun hemm manijiet ta' riċiklaġġ u ta' tħejja tal-użu ta' dan l-iskart urbani tal-Kummissjoni biss tipproponi li jintużaw 65% aħna suppost kellna naqsu eh, b'mod vinkolanti it-tip ta' skart li jintafa fil- Issa aħna rridu naraw li dawn eh, għanna l-obbligu morali illi fil-fat irridu nistabilixu dawn miżuri preċizi. Fl-istess ħin irridu naraw illi konna dan il-potenzjal illi konna ktar tkabbir ekonomiku. Fl-istess ħin nishtiq intejja pil-proposta tal-Kommissjoni ħallibek aħna nkun nistgħu noħorġu pakkat iktar ambizjus fuq l-ekonomija ċirkolari ħallibek nkun nistgħu nilħu verament is-seba' programm tazzjoni għall-ambjent.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 sitt darbit iżjed mill nesportaw. Allura għanna bżon ekonomija e, ċirkolari għal l-użu, r-rijużu u nirriċiklaw. U assolutament meħtieġ li aħna nibdlu e, nibdlu l-ekonomija tagħna u nagħmluha ekonomija ċirkolari biex bekk inkunu nagħmluha possibbli biex ikonna benefiċċji ekonomiċi u nkunu nistgħu il-naqsu l-ispiża u ħankunu qed nagħmlu tifdil enormi nkunu qed noħolqu zew mal zewċ miljun post tampjek u biex naslu għal dawn ta' sal-2030 rridu nħarsu lejn il rinnovazzjoni u xjenza u nixpronawhom biex naslu għal din ir-realtà. Grazzi. Grazzi ħafna, Grazie. Komissarju. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, proposta l-ekonomija ċirkolari hija importanti ħafna sabiex aħna jkollna eh, ugwaljanza f'dak nendu xaqsam il-kompetittività f'Ewropa li tiddependi ħafna fuq l-importazzjoni tal-materja prima. Jiena naħseb li l-prinċipju li aħna nużaw l-iskart bħala materja prima wkoll hija xi ħaġa importanti ħafna l-ġejjin. Importanti li nużaw mill-inqas 70% eh, tal-iskart u din hija xi ħaġa importanti għall produzzjoni tista' twassal għal żewġ miljun impjieg ġdid u dan huwa fond eh, jista' jkun sors ta' ekonomija intelligenti apparti minn hekk għandna bżonn li konanijiet vinkolanti nelimin u koll il- il-mizbliet u rridu naraw li fil-fat dan il-prinċipju jisir u koll prinċipju li huwa Made in Europe u l-ekonomija ċirkolari u importanti ħafna għal produzzjoni sostenibli. Rridu neħu dik il-produzzjoni li mhijiex sostenibli za parti minn hekk parti mas sistemi fiskali rridu nerġgħu indaħlu il konċettu l-idea tal-użu mill-ġdid tal-materja prima tal-iskart ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna tal tu l-opportunità li nitkellem dwar dan il-punt l-ekonomija ċirkolari għandha tkun ħafna iktar minn leġizlazzjoni u l ekonomija ċirkolari fit-teorija, rridu naraw li l-ekonomija ċirkolari jkun mod u stil ta' ħajja. Waħda mill-affarijiet li tista' tiġri jekk inti tixtieq illi xi ħaġa sirija li tagħti eżempju tajjeb. Issa aħna rridu naraw jekk għax qed nagħtu vera eżempju tajjeb, jekk għax qed nimxu skont it-tliet leġijiet tal-użu mill-ġdid reċiklaġġ, eċetera. Aħna mhux qed nagħmlu hekk, jekk pereżempju tħarsi lejl il li aħna din nixorbu hawnhekk. Qed nixorbu mill-flixken tal-plastik, x'ġarab dawk il-funtani tal-ilma suppost kellna nużaw. X'iġri pereżempju eh, b'dan il-kafe illi aħna nixorbu u Eh, aħna nivvjaġġaw ukoll li Strasburgu intom ġieli smajtu fuq il-kunċett ta' tnaqis tal-missjonijiet jiena naħseb li biex nagħmlu dan rridu nisaw is-sens komun ukoll. Aħna qegħdin nitolbu li ċittadini sabiex jisegwu l-eżempju tagħna. Ejja, natu eżempju aħna nkella nsew li ħad jiġri xi ħaġa u n-nies ħajmxu warajna. Grazzi ħafna Suraj Crowd. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi ħafna li l-Kummissjoni t-reprezentajtina din il-proposta. Inti kontet t-konfondu taħseb forsi għalfejn eh, aħna t-nkunu daqsek kritiċi. Jina naf li inti wet illi nkunu iktar, tkun iktar ambizjuż, u aħna stennejna li inti tkun iktar ambizjuż. Issa għanna pjantazzjoni, iżda diġa għanna komunikazzjoni, għanna strategija, għanna roadmap, għanna ħafna dokumenti fuq l-ekonomija ċirkolari. Dan il-pjantazzjoni għalfejn huwa differenti mill-komunikazzjoni tkollha kollha li rċivejna qabel. Għal dan il-punt it-tieni ħaġa l pakket leġislattiv. Għalfejn dan il pakket leġislattiv kellu jkun irtirat sena u nofsilu minħabba li l-unika ħaġa li żied kien pjantazzjoni li seta' jiżdied anka dakinhar. Għalfejn kellu jkun irtirat dan il-pjan sena u nofsilu jekk aħna nħarsu fid-dettall din naraw li hemm inqas impenni fil-proposta leġislattiva u mistoqsija oħra L lan għal zida tal-effiċenza fl-użu tal-rizorsi x'sar minnu. Din kienet xi ħaġa li tneħħiet mill-pakkett u naħseb li din hija problema kbira. Grazzi. Grazzi ħafna Sir Bugovic. l-ekonomija ċirkulari hija l-aħjar deċiżjoni nistgħu nieħdu jiena nappoġġa lill-Kummissjoni fil-fatt waslet il-proposta f'waqta. Dan għandu jkun mudell ġdid u mhux biss karti fuq karti, jiena naħseb illi rridu ngħixu l-ekonomija ċirkolari bħala stil ta' ħajja u sabiex nagħmlu hekk iridu nifukaw fuq iċ-ċittadin minħabba li huma l-individwi li jiddeċidu fuq kemm ħajpoġġu ikel fuq il-platti tagħhom, kemm ħajarmu minn dan li kelli jixtru ma l-individwi li jiddeċidu x'ħajamlu bl-iskart illi qegħdin jipproduċu, ġifieri rridu nifukaw fuq iż-żgħażagħ minħabba li huma żgħażagħ li jistgħu jkunu promoturi tajbin ħafna ta' din it-tip ta' ekonomija ċirkolari huma dawk ukoll li jistgħu jgħixu din it-tip ta' stil stil ta' ħajja tal-ekonomija ċirkolari qed nippruvaw nimplementaw fid-djarhom, ġifieri jiena nixtieq illi ngħid li jien kuntent li nistgħu niddiskutu l-għanijiet iżda li ħaġa importanti hija nagħtu eżempju u ngħixu din is-stil ta' ħajja li qed nippromovu permezz tal-ekonomija ċirkolari. Grazzi ħafna waħda mill-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari huwa illi aħna naraw illi naqsu il-livell ta' tossiċità fl-iskar. Din kienet xi ħaġa illi hija huwa livell ewli ħafna u aħna ilna nitkellmu dwaru dan. Aħna din nitkellmu fuq il-mikropartiċelli tal-plastik li jistgħu jitlu fil-katina tal-ikel u jistgħu jaffettwaw ukoll l-annimali kif ukoll il-bnedmin u jwaslu għal problemi fl-ormoni. Aħna għandna wkoll problemi minħabba l-endocrine disruptors u dawn qegħdin ikunu responsabbli għal fatt l-annimali, il-ħut u l-asavra mhux qed jisinexilhom jirriproduċu minħabba li qegħdin ehm, fil-fatt ikunu mħasra minħabba daw l-endocrine disruptors, jena naħseb li problema forsi ma tistax tissolva kompletament l-ekonomija ċirkolari, iżda għalmen huwa pass ċkejkan l-qudiem, sur Katajnen. Grazzi ħafna Signora President, grazzi tal-li lilkom il-kol tal-kommenti u l-pariri kom nixtieq nibda billi ngħid lill-Kummissarju Vella ħajkun preżenti fil-Kumitat tal-Envi fil-21 ta' Deċembru u f'dan il-Kumitat ħajkolkom l-opportunità li tiddiskutu fid-dettal dan il-pakket flimkien miegħu. Mela, x'għedt nippruvaw nagħmlu differenti b'dan il-pakket meta nqablu dan il-pakket ma dak ta' qablu li kien pakket irtirat minn tal-Kummissjoni l-ewwel nett dak li għandu xaqsam il-proposta tal-iskart. Jina naħseb li dan kien ibbażat ukoll fuq ix-xewqat umli minnħatana, tagħna, pereżempju, jekk intom tifukaw fuq l-anijiet ta' tnaqqis tal-mizblid din ma kienx għan vinkolanti u jiena nittama li m'hemmx partit politiku naqas laqas il-ħodor huma ħajjippruvaw jibidlu il-proposta li għandna issa ma proposta aktar dajfa illi kellna qabel jiena naħseb li issa għandna proposta vinkolanti ta' qabel kienet iktar ambizzjoni, iktar tama li xi ħadd me xi ħaġa iżda minflok issa għandna għan vinkolanti u hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq perċentwal ta' 25% iżda ta' 10% sat sena 2030 u parti minn hekk aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq kif nistgħu nsolvu l-problema tal-iskart, iżda rridu naraw kif nistgħu innaqsu l-volum tal-iskart li qed nipproduċu din hija l-iktar ħaġa importanti. U għalhekk aħna xtaqna li nirtiraw dan il-pakkett ħalli jkollna pakkett iktar realistiku, pakkett iktar ambizzjuż u naraw kif aħna nistgħu innaqsu l-ammont ta' skart li qed nipproduċu noħolqu inċentivi ħalli bekk nużaw l-iskart mod aħjar li jista' jkun intużat bħala materja prima tajba għall-industrija jekk jintuża bl-aħjar mod. Jogħġobni kif uh, uża l-kelma Is-sur Tajjani ta' u semma l-kelma reindustrialization, industrializzazzjoni mill-ġdid u jiena naħseb li anka s-sur Deliċka semma l-inċentivi għall-ekonomiċi jekk ħajrna xilna niksbu suċċess fuq dan il-pakket dan ħajkun qed iħeġġeġ lill-entrepreneurs lill-industrija sabiex ibidlu il-business model tagħhom sabiex ikunu qegħdin jistabilixxu il-modell tagħhom fuq il-modell tal-ekonomija ċirkolari anke jekk intom tqablu l-anijiet tar-riċiklaġġ u tħarsu lejn l-anijiet tal-miżbliet intom tafu li dawn imorru id fit sas-sena 2030 il-livelli ta' reċiklaġġ għandhom ikunu sa' 65% dan huwa għan vinkolanti. U fil-fatt aħna għandna klawżola ta' reviżjoni li jfisser li sas-sena 2025 aħna rridu naraw jekk aħniex ħankunu f'pożizzjoni li nistgħu intellaw il-perċentwal iktar minn 65% u anke meta aħna biddilna l għan tal-tnaqqis tal-iskart fil-bizbliet sabiex ikonna niktar ambizjuż dan kien sabiex aħna nsaħħu lan ta' reċiklaġġ. Kem uħol u impiegi, ħadd ma jaf eżattament, però l-analiżi tagħna hija li jekk intom tħarsu lejlan ta' reċiklaġġ tistgħu timmaġinaw li ħajkun hemm xi 170 elf impieg ġdid direttament f'din l-industrija, iżda ħadd ma jaf eżattament kif ħajinbidlu l-kumpaniji sadattant jekk tħarsu lejn id-direttiva ta' l-eco design u l-prattiċi li għandna fl-eco design kif ukoll it-tikketti ta' l-enerġija. Minajr ma nwessaw wis il-kamp ta' applikazzjoni jew ma nitbiet wis minn dak li qed isir bħalissa, jina naħseb li l-analiżi tagħna hija li sa sena 2020 l-ammont ta' inqas ta' enerġija li nkunu għadin ħanużaw ħatkun imqabla mal-konsum annwali tal-Italja. Allura ġifiri aħna ħajna xinna innaqsu l-ispejjeż tagħna. U insitu il-ħila il-purchase power ta' ċittadini b'xi 500 euro kull sena. U anke jekk aħna nużaw din il-proposta sabiex insaħħu il-proposta tal-eco design din hija xi ħaġa li tista' tkun pożittiva u sinifikanti. Sinjora President, jiena nixtieq illi nirringrazzjak ħafna tal-li kena din id-diskussjoni. Forsi l-aħħar punt jekk tippermetuli fuq l-iskart u rimi tal-li kell. L-istati membri ħadu impensa biex irresqu għanijiet ta' Zvilupp sostenibbli u dan is-semma fil-pakket leġislattiv dwar l-iskart, ġifiri l-istati membri għandu jimplementaw miżuri ħalli naqsu kemm jista' jkun ir-rimi tal-ikel f'kull stadju tal-katina tal-ikel jagħmlu rapporti ċari wkoll. Il-Kummissjoni wkoll ħat elabora metodoloġija ħalli aħna nikkalkulaw l-iskart u r-rimi. Aħna fl-istess ħin irridu naraw illi rridu naraw nqasmu aħjar il- il-likel illi kun ħajintrema lil dawk li għandhom bżonn jekk dan ikun sikur. Apparti minn hekk aħna rridu naraw x'se nagħmlu ħalibek ngħinu l-istati membri. Membri onorevoli, din hija kwistjoni importanti ħafna. Dan huwa pakkett importanti ħafna, parti mill-pakkett ta' investiment. Hemm ħafna metodi differenti. Hemm ukoll uh, ejja nippruvaw insibu għodda ġodda sabiex natu seta l-konsumaturi ħalli jimbidlu, anka l-kumpaniji sabiex jimbidlu. Grazzi ħafna.